il-bicċa ma' Roxford u għalilom jiena nafx qed jaħsbu l-BMW jekk ikun hemm no deal Brexit, imma jiena tant irrida il no deal Brexit illi ma jinteressanix dwar l-impjiegi tagħkom. Għamilha il-biċċa xogħol is-sur Faraġ hekk supposta għamel. As Dr. Liam Fox. Is-sur Dr. Liam Fox għal illi jiena din se tkun uh, leħfef dil fl-istorja tal-Ewropa, imma meta erġajt ħsibt fuqa, hija l-iktar waħda komplikata fil-fatt. Boris Johnson, per eżempju, mara tobba u l-infermira tal-NHS u għal jiena wedkom 350 miljoni Eh, lira fil-ġimgħa, imma skużani, mhux serna xieli, inżomm il-weda tiegħi, għamilha dil-biċċa xogħol għara jekk irridu noħorġu mis-sitwazzjoni naħseb li għandna bżonn ftit aktar modesta u onesta miż-żewġ neħat. Jina nemmen ukoll u nirreferi għal rapport mill-Gvern tar Renju Unit ta' Novembru tas sena l-oħra fejn qalu illi jekk ikun hemm no deal Brexit din se tqum madwar 9.3 fil fit kabbir ekonomiku. Insaqsi lil Brexiteers lesti tħallsu dan il-prezz, lesti tissagrifikaw dawn l-impjiegi kollha għal pipe dream tagħkom tas sovranità x'seġġibilkom din il-ħolma ta' sovranità li kelkom? Mr. Coburn, Mr. Coburn, excuse me, Vice President Timmermans, please. Yes, I will. Can I, just, can I just? Sir Timmermans, jekk jogħġbok. Sir Coburns, jina wint għanna relazzjoni speċjali ħafna, jina speċjali ma nafx intent, jekk joġbok tinterroppix lill kummissarju jekk joġobkom isimaw brispet, forsi ma taqblux, imma inħeġiġkom biex tisimaw u forsi titalmu. Madam President, I did listen to Mr. Coburn and he says liberty. Jena smajt li sur Colburn u għal il-libertà hija aktar importanti mela mur Sunderland u kellem il-kelli il-ħadima tal-impjant tan Nissan. Ejdulom, il-libertà tija importanti iktar mill-impjik tagħkom. Ejja, mur bil-kuraġġ ejdilhom hekk jekk għandek ħila. U mur ukoll fl-Irlanda. U mur f'post uh, illi mill-1998 kien hemm il-paċi wejdulhom isma' il-ħolma tija iktar importanti mill-paċi li qed tgħixu fiha intom jekk issa tridu turu dal koraġġ morru hemm wejdulhom. Jiena nixtieq infakarkom dan in-numru 16.1 miljun. Jiena dejjem nisma 17.4 miljun imma 16.1 miljun huma wkoll ċittadini Brittaniċi illi votaw biex joqogħdu. L-essenza ta' demokrazija fej qiegħda mhux suppost nirrispettaw ukoll il-minoritajiet eh, fil-pajjiżi tagħna, l-essenza ta' demokrazija mhux illi nippruvaw nibnu pontijiet u nsibu soluzzjonijiet illi ikunu tajbin għall-aħjar tagħna mhux dawn huma passi li għandna nieħdu u biex inkunu ċari. Biex inkunu ċari immens għaliex il-Kummissjoni temmen daqshekk fl-integrità tas-suq intern. Għaliex aħna ngħidu ejja jkollna frontieri miftuħa. Ħanatu eżempju, jekk għal xi raġuni illi ir-Renju Uniti jiddeċidi li jkollu trade mal-Istati Uniti jidħol Coronated Chicken fil renju Unit. U allura aħna ma nistawx ngħidu liċ ċittadini tagħkom, ma nistawx e, niprotoġukom kontra xi ħaġa li ma nistawx u għalhekk aħna rridu dejjem nipproteġu l-integrità tal-frontieri tagħna u għamilna l-impossibbli biex aħna dejjem niproteġu ċittadini tagħna u aħna ngħidulkom illi u rejna il-limiti kollha tagħna possibbli biex nipproteġu is su intern. Il-ftehim tatlu huwa l-aħjar soluzzjoni possibbli u nispera li tifmu din il-ħaġa. Din hija pożizzjoni li l-Kummissjoni tiddefendi fisimkom. Il-maġġoranza tal-Parlament jappoġġana dwar dan. Aħna se nkomplu nagħmlu dan, nipproteġu l-interess ta' ċittadini Ewropej kemm jekk jgħixu fil-kontinent jew inkella e, x'imkien ieħor. Thank you. Thank you, uh, Vice President uh, Timmermans. Madam Chiot for the Council. Madam President Al kunsil Signora Siot, President, Signori, grazie ħafna ta' rimarki ta'kom. Jiena san informa l-President tal-Konsil Ewropew fuq dan id-dibattitu huwa ċar li l-Brexit hija kwistjoni taħra għal mexxejja l-ġimgħa d-dieħla. Importanti li aħna nindirizzaw ukoll l-isfidi li aħna qegħdin niddiskutu li se jiddefinixxu l-futur tagħna. Is-suġġetti differenti li se niddiskutu se jkunu hemmhekk għall aġenda strateġika li jmiss se jkun hemm review eh, fis-summit ta' Sibil u dan se jkun mument importanti ħafna biex aħna nibdew niddiskutu din l-aġenda għattul fi żmien. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Issa d-dibattitu huwa magħluq. Buongiorno, apriamo. Bonġu. Hudu postkom. Prego. Jekk joġobkom. Jekk joġbok, kollega. Year ago Ziz kollegi, madwar sena ilu aħna adottajna pożizzjoni fuq regolament tal-Unjoni illi iżid l-esportazzjoni ta' software ta' encryption. Dan għal-liberta u drittijiet tal-bniedem. Id-dittatorjati l-ġodda fl-Afrika u fil-Vant nofsani qed jiżvilupp qed jiżviluppaw u eh, oħrajn fiċ-Ċina qed isiru aktar oppressivi. Każijiet eh, ta' ġurnalisti fejn per eżempju Khashoggi li ġi maħruq u torturat eh, fi Saudi Arabia, fl-Arabja Sawdita ġew imsemmija u dawn saru fidejn fidejna għal koll Aħna l-Unjoni Ewropea ma nistawx nkunu parti minn dan il-proċess għal raġunijiet ta' sigurta u morali. Aħna nixtiequ nkunu il-vuċi ta' dawk li jixtiequ jgħixu fil-libertà u fis-sikurezza. Nipproteġu il-valuri tagħna. Il-Kunsill Ewropew ma jaqbilx magħna u rrifjuta li jaddotta pożizzjoni komuni biex aħna nibdew diskussjoni fuq dan. Kienet fl-aħħar minuta li sur Macron eh, bidel il-fema tiegħu Franza, l-Svezja u l-Finlandja u l-Finlandja fost oħrajn jemnu illi pajizi oħra għandhom ikunu kompliċi ta' reati bħal dawn u jagħmlu xi ftit profitt ukoll. I call on the council to Jiena nappella lill-Kunsill biex jisma lill-NGOs kollha u jpoġġi il-valuri qabel il-profitti. Issa ejja nivvotaw fuq dawn is-salvagwardji kontra hard Brexit. Grazie onorevole Buchner. Aveva la facoltà di intervenire. Mela, il-kollega kellu il-dritt li jitkellem fuq il rapporti għaw nibdew billi nivvota għalhekk ir-rapport ta' Klaus Buchner. Il-votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. U taddi, Naddu issa il rapport ta' Iskra Mihajlova. Vot wieħed votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Taddi. Naddu għal rapport Zdrojewski. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Naddu għal rapport Zlotowski. Għal darboħra votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddu wkoll ngħaddu għal rapport Fotiga. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi rapporti uħor tal-Onorevoli Fotiga fuq il-ftejim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afganistan. L-ewwel emenda dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda tnejn, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 48, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet nivverifikaw il-votazzjoni hija miftuħa votazzjoni magħluqa tgħaddi emenda 3 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix emenda 4 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix emenda 5 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix votazzjoni nominali fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi il-votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa tgħaddi. Issa r-rapport Makovej votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. Rapport Voutmans il-kompetenzi u l-mandat tar rappreżentanti speċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin mar kien hemm l-ebda oppożizzjoni bil-miktub għal din ir-rakkomandazzjoni u għalhekk skont artiklu 113 paragrafu 6 niddikjara approvata din ir-rakkomandazzjoni. Ir-rapport Lockegard, votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. tgħaddi. Għalhekk hija konkluża l-ewwel qari tal-Parlament. Il-rapport Coelho issa. Emendi tal-Kumitat Responsabbli, votazzjoni għan blok dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma tgħaddix. Emenda 252 tasbu li għaddiet, mela niverifikaw. Ejja, niverifikaw li din hija approvata. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi, għamil zbal kbir, skużawni. Emenda 252 de, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa? ma taddix. 253 l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa? Ma tgħaddix It-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Taddi 254 de votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda 235 sa 241 dawk favur dawk kontra stenzjonijiet tgħaddi. Votazzjoni nominali fuq il-proposta kollha kemm hi. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. L-ewwel qari tal-Parlament għalhekk issa ġie konkluż. Ngħaddu għar rapport dalli emendi tal-Kumitat Responsabbli votazzjoni fi blokk. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. emenda wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Issa, emenda seba' erba' partijiet l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa magħluqa tgħaddi tieni parti votazzjoni miftuħa magħluqa tgħaddi tielet parti votazzjoni miftuħa magħluqa tgħaddi reba' parti votazzjoni miftuħa maluqa Taddi. emenda 8 votazzjoni nominali miftuħa magħluqa Taddi. emenda 12 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astenzjonijiet tgħaddi t-tieni parti votazzjoni miftuħa Maluqa? tgħaddi emenda 17 votazzjoni miftuħa Maluqa. tgħaddi emenda 18 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi emenda 19 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi emenda 24 niverifikaw. Niverifikaw fuq 19 votazzjoni miftuħa. Tgħaddi. Kienet viċin ħafna. Emmen 24 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi emenda 26 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tridu nivverifikaw it-tieni parti ta' 24 mela votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti ta' 24 ma tgħaddix infatti anke hawnhekk bi ftit emenda 26 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 28 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi emenda 30 l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa magħluqa tgħaddi Tieni parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet tgħaddi. Emenda 32 dawk favur. Kontra astenzjonijiet ħan verifikaw. Votazzjoni miftuħa fuq 32. Maluqa. Taddi. Emenda 34 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. tgħaddi emenda 37 dawk favur dawk kontra astensjonijiet nivverifikaw votazzjoni miftuħa magħluqa Taddi, emenda 40 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi t parti dawk favur daw kontra astensjonijiet niverifikaw it-tieni waħda votazzjoni miftuħa magħluqa Taddi. tielet parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi emenda 46 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet anzi nivverifikaw it-tieni parti ta' 46 votazzjoni miftuħa. Issa magħluqa tgħaddi. It-tielet parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. 49 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet nivverifikaw il-votazzjoni. Il-votazzjoni hija miftuħa. Magħluqa. tgħaddi. Issa emenda 52 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ħan ikollna niverifikaw 52 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 57 l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet nivverifikaw il-votazzjoni miftuħa magħluqa tgħaddi tielet parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi tridu nivverifikaw it-tielet waħda mela votazzjoni miftuħa magħluqa tgħaddi emenda 60 l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 66 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 68 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 73 l-ewwel parti votazzjoni miftuħa marwa. Taddi, tieni parti, votazzjoni miftuħa. Malwa. Taddi, 79 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 80 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 83 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 84 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma nivverifikaw votazzjoni miftuħa fuq 84 mela din tgħaddi wkoll 85 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 92 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi issa 97 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 104 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi nivverifikaw it-tieni parti ta' 104 votazzjoni miftuħa Magħluqa. Tgħaddi. 119 l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. 138 l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet nivverifikaw it-tieni waħda ta' 138 votazzjoni miftuħa. Maluqa tgħaddi 140 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 168 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 169 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 176 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 177 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 179 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 184 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 186 dawk favur dawk kontra astensjonijiet nivverifikaw 186 votazzjoni miftuħa magħluqa tgħaddi 195 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 209 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 210 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 216 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 124 dawk favur dawk kontra astensjonijiet nivverifikaw fuq 224 votazzjoni miftuħa magħluqa tgħaddi votazzjoni eh, dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 261 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix 65 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 69 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 200 anzi 262 taqa 71 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 263 jaqa 72 issa dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 264 jaqa 76 issa dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. nivverifikaw 76 jekk jogħġobkom votazzjoni miftuħa <clears throat> magħluqa Issa, 252 taqa 77 issa, dawk favur dawk kontra astensjonijiet nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tgħaddi. Taqa 253 93 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 254 jaqa 103 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 255 taqa 256 dawk favur dawk kontra astensjonijiet nivverifikaw 256 votazzjoni miftuħa la votazione chiusa votazzjoni magħluqa ma tgħaddix 123 dawk favur dawk kontra astensjonijiet Tidu tellaw idejkom għax inkella ma nkunx nistgħu naraw Ħa verifikaw 223 votazzjoni miftuħa maluqa. Taddi, għalek 257 taqa, 256 de, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. 133 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi, 266 de, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. 143 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 183 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 258 taqat 259 dawk favur dawk kontra astensjonijiet nivverifikaw il-votazzjoni hi miftuħa magħluqa ma tħaddix. 185 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi, 267 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix, 268 de dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix, 204 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi, 269 de dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix, 206 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. 270 de votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Ma tgħaddix. 208 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. 271 de dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. 219 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet Niverifikaw 219 jekk joġobkom. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 272 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma tgħaddix 273 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma tgħaddix 228 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet tgħaddi 31 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet Niverifikaw 31 votazzjoni eh, nominali miftuħa jekk jogħġobkom. Magħluqa. Tgħaddi. 250 taqgħu, 42 dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet ħajkollna niverifikaw votazzjoni miftuħa Fu 42. Maluqa. ma taddix. 251 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. 260 de dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. 59 dawk favur dawk kontra astensjonijiet nivverifikaw 59 il-votazzjoni miftuħa Maluqa? tgħaddi. Nivvotaw fuq il-proposta tal-Kummissjoni votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tgħaddi. L-ewwel qari tal-Parlament għalhekk ġie konkluż. Relazione Fajon Mela sena dwar rapport ta' Fajon. Emenda 210 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emendi tal-Kumitat -kumitat Kompetenti votazzjoni in blok minu a favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 8 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 10 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 16 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 19 minwa favur kontra astensjonijiet għaddiet 40 l-ewwel parti minwa favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 41 votazzjoni miftuħa votazzjoni nominali. Chiusa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 42 dawk favur kontra astensjonijiet era għamlu verifika l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 53 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 57 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, 58 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, 61 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, 62 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 64 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, 65 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, 66 l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 73 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 76 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 85 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 92 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 93 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 108 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 114 l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tielet parti dawk favur Tridu verifika fuq it-tieni parti? Tajjeb wis, mela l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Il-tillet parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 146 dawk favur. Anzi, votazzjoni miftuħa. Mi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 148 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 149 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 150 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 166 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 167 favur kontra astensjonijiet għaddiet 169 votazzjoni miftuħa maluqa għaddiet 186 votazzjoni miftuħa Maluqa. Għaddit. 197 minn huwa favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 201 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 205 dawk favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. 213 dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 214 di favur kontra astensjonijiet maddiċ. 215 de favur kontra astensjonijiet maddiċ. 211 de favur kontra astensjonijiet maddiċ. 65 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 77 favur kontra astensjonijiet namlu verifika votazzjoni miftuħa. Kjusa. Votazzjoni maluqa? għaddit. 206 taqa. 216 de dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 164 favur kontra astensjonijiet. Jien għamlu verifika, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit ta' il-207, 208 minnu favur kontra astensjonijiet għaddit. 217 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 218 de dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 219 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Ta' il-200 anzi il-142. E Il-votazzjoni fu kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Ngħidu proset. L-ewwel qari tal-Parlament mela ġi maluq. Issa rapport Holmeyer fuq il-fond ta' Sigurta' intern emendi tal-kumitat kompetenti kollha flimkien dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda wieħed l-ewwel parti min huwa favur min huwa kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti min huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 8 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 9 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Emenda 11 l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 17, dawk favur. Kontra. astenzjonijiet għaddiet. Emenda 23, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. Emenda 24 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 27 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 47 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. Emenda 50 l-ewwel parti il votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Għaddit. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tielet parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Ir-raba parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 53 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 54 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 54 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 61 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddit. 68 min huwa favur. Tieni parti. Ġidu verifika tajjeb wisq mela fuq il-61 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 68 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 61 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 77 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 79 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 93 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 94 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 118 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Mija 24 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 127 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet Tieni parti dawk li huma favur kontra d għaddiet. 118. Għan votazzjoni mifsuħa magħluqa. Għaddit. 129 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 132 l-ewwel parti mruha favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 160 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 157 de favur kontra astensjoniet maddiċ, 158 de favur kontra astensjoniet maddiċ, 155 favur kontra astensjoniet maddiċ, emenda 12 favur kontra astensjoniet għaddiet. 159 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Mija disa għaddit. Imma jgħan għamlu verifika, l-votazzjoni miftuħa. Kjusa? Votazzjoni maluqa? Għaddit. Issa l-emenda 25 taqa 156 de favur kontra astensjoniet ma ddiċ. Emenda 31 dak favur kontra astensjoniet e namlu verifika l-votazzjoni miftuħa. Maluqa? Għaddit. Votazzjoni tal-rapport kollu kemmu, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-ewwel qari tal-Parlament ġiet maluqa. Issa r-rapport ta' jużo. Emenda 195 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota l-votazzjoni maluqa? Għaddit l-ewwel qari tal-Parlament mela b'dan il-mod nieħ. Issa rapport Welcome. Emenda 6. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. U l-ewwel qari tal-Parlament b'dan il modġi maluqa. Il-rapport Harkin Lambert, emenda 11, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 12 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Votazzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit l-ewwel qari tal-Parlament issa ġie konkluż. Issa ir-rapport De Monte. Emenda 10 votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddietu l-ewwel qari tal-Parlament bekk ikkonkludejnieh. Ir-rapport Teliċka. Emenda 18, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-ewwel qari tal-Parlament anka ta' din ġi maluqa wek. Regoli għandu xaqsmu mal-Fond Ewropew fuq il-kwistjonijiet marittimi u ta' sajt. Eh, Non-nervoli kadik naddi kelma lilu. Eh ah Monsieur le Président, merci. Mes chers collègues. Sur President, kollegi, aħna nkunu qegħdin nivvotaw fuq żewġ miżuri fis-sajt. Jekk ma jkunx hemm ftehim bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea qabel id-29 u fil-fatt il-House of Commons il bieraħ rifjutat il-proposta ta' May, dawn il-miżuri huma E, applikabbli biss f'xenarju ta' nuqqas ta' ftehim. Imma l-maġġoranza tagħna rridu jsibu ftehim u dan il-ftehim irrid ikun suġġett ta' ftehim reċiproku ta' aċċess għal ilmijiet, riżorsi kif edna illum u din mhijiex xi ħaġa negozjabbli. Qed nitkellem fisem il-Kumitat tas-Sajt li fakruna fuq din il-pożizzjoni għal dik li hija relazzjonijiet tal-ġejjieni Grazzi ħafna, Sur Kadek. Issa fuq l-emenda wieħed minn huwa favur, minn huwa kontra, astensjonijiet għaddiet, votazzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-ewwel qari tal-Parlament anke f'dan il-każ ġiet magħluqa awtorizzazzjoni ta' sajt għal dajes tas sajt dejjem il-Kumitat tas sajt emenda wieħed votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Proposta tal-Kummissjoni. Votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-ewwel eh, tal-Parlament hawnhekk jingħalaq. Issa ngħaddu għal eh, rapport Ertug. Emenda wieħed, GP wieħed. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Emenda tnej, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Jaqa wieħed xippet nej, nivvotaw fuq il-rapport kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. U għawek nagħlqu l-ewwel qari tal-Parlament. Ewropa li tipproteġġi il tipproteġġi u eh, arja nadifa għal kulħadd emenda 21 favur kontra astensjonijiet ma għaddiċ emenda wieħed votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. ma għaddiċ emenda 8 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 22 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Ja, tekst oriġinali Mela, paragrafu 4, l-ewwel parti. Favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 5 l-ewwel parti mluwa favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 31 dawk favur kontra astensjonijiet jgħamlu verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 32 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda 3 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Maddiċ. Paragrafu 10 dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda disa'. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ emenda 10 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet nitlobkom tollu naqra idejkom eja nagħmlu votazzjoni verifika ġifiri elettronika, votazzjoni miftuħa, maluqa. Għaddit, paragrafu 16, l-ewwel parti mruħ favur, kontra astensjonijiet għaddit, l-tini parti daw favur, kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 17, l-ewwel parti favur, kontra astensjonijiet għaddit tiri parti daw favur kontra astensjoniet għaddiet. Paragrafu 18 l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għadda. It-tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tielet parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 23. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. 21 dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. 40 dawk favur. Kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. 41 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiċ. Il-tekst oriġinali l-ewwel parti dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiċ. Tieni parti dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiċ. 25 l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiċ. Tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiċ. 26 l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tini parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 15 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Jenamlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddix. Paragrafu 28, l-ewwel parti minn favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. it parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Emenda erba' votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. maddiċ Emenda 11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Emenda 16 dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet, emenda 12 favur. Kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 24. Ejn għamlu verifika fuq 12. Mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 24 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Naħseb li maddiċ, mejn għamlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 35, favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. 36 dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Emenda 13 dawk favur, kontra astenzjonijiet jen għamlu verifika votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa Għaddit, 37 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit, 17 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet Erbajn l-ewwel parti minnu favur kontra Astenzjoni ta' diet, it-tieni parti favur kontra astenzjoni ta' diet, 33 dak favur kontra astenzjoni ma' diet. 42 dak favur kontra astensjonijiet diet, paragrafu 43 favur kontra astensjonijiet diet, għadda. 44 favur kontra astensjonijiet għadda. 18 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 45 dak favur Ejja nagħmlu verifika. Emenda 18, dawk favur. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 45 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 46 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 50 l-ewwel parti minn huwa favur kontra assenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet, it-tielet parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 25 dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 14 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Ejja nagħmlu verifika. Fuq l-emenda 14 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 34 dawk favur kontra astensjonijiet Ejna għamlu verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 35 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 26 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 36 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 27 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 42 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 5. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda sitta, votazzjoni miftuħa.